standards. Eh, kieġobkom kollegi, ejja nkomplu għaddim bid-diskussjoni tal-agenda u tamlu iktar points of order għalissa. Mela, għatnejn, mem lebda bidla. Atlita, għall-agenda ta' atlita. Is-sessjoni għandha tibda fit-tisa ta' filgħodu bistqarrijiet min-naħa tal-Kunsill u Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni tal-traffiku bħalissa fl-Ewropa u diskussjoni ħatibda fil-11 u ħatibqa sejra s-sassija, ħajkonna s min minna ħat s-sur Barroso u kol dwar program leġislattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni s-sena 2010 kif ukoll stqarrija min-naħa tal-Kummissjoni dwar l-ajruna umanitarja u rikostruzzjoni fil-Ħajiti. Dawn iż-żewġ punti ħajibqgħu ħajbqgħu fuq l-aġenda ta' fil filgħodu. Mhux ħajkun hemm voti. Mhux ħanamlu votazzjoni waqt is-sessjoni. U l-partijiet li fadal tal-aġenda ħajbqgħu kif huma. Issa, l-erba. Mhux ħajkun hemm vot, votazzjoni, laqqas l-erba u din hija l-unika bidla għall-aġenda tal-erba. Il-bqija l-aġenda għall-erba ħatibqa kif inhi. Il-ħamis <laughs> maħniex ħajkolna sessjoni. Ovvjament mhux ħajkun hemm votazzjoni l-ħamis laqqas. mhux ħajkun hemm punti li huma urġenti ħafna laqqas il-ħamis wara nofsinhar. Dik kienet deċiżjoni li kienet deċiża li tieħdet mill-presidenti mill-grupp mill burro tal-Presidenti u kellha l-appoġġ tal-gruppi politiċi kollha. Mela issa nistgħu ngħaddu għal punti li jmiss fuq l-aġenda tagħna u dan huma il-diskorsi ta' minuta. Jiena nixtieq ngħid ħaġa waħda qabel ma ngħaddu għal punt li jmiss li skont ir-regola 150 tar-regoli ta' proċedura li huma dwar id diskorsi ta' minuta aħna nafu fl-esperjenza tagħna li s-soltu nirċievu id-doppju ehm, ta' talbiet milli suppost. U sabiex nifitaw li jkun hemm eh, xi kollegi li jkunu disappuntati minħabba li ma jnatawx l-opportunità sabiex jitkellmu, jiena issa ħanimxi b'dan il-mod mill-lum il-qoddim. Il-proċedura għad diskorsi ta' minuta ħad tkun hekk. Skont ir-regola 150 tar regoli ta' proċedura ħajkun hemm lista ta' 30 kelliema illi ħajjintazlu ħalli bekk nigarantixxu li jkun hemm bilanċ politiku ġeografiku ħajtinata priorità lil dawk il-kelliema li ma natawx opportunità sabiex jitkellmu fl-aħħar xarejn. Fis-sessjoni tal-aħħar xarejn, dawk il-membri kollha li kunu talbu l-opportunità sabiex jitkellmu. U dawk il-membri kollha li jkunu talbu għandhom ikunu preżenti fil-kamra meta huma ikunu meta aħna konna nkunu għednilhom fix-xin għandhom jitkellmu. Eżis kollegi, din l-informazzjoni li għadni kam rajtilkom, ħanibatu ilkom anka bl-email. Mela, eja se nibdew bid-diskorsi ta' minuta, eżis kollegi. Point of order, kjoġbok, signor. Grazzi ħafna su President għal t permetti li sabiex nerġa' nitkellem issa wara li dak li għadu kement qal li qed tulna issa jiena nixtieq li terġgħu jekk joġobkom tħarsu li il-votazzjoni ħad tkun pespas tal-5-6 ta' Mejju huwa probabbli li ħafna mill-membri parlamentari tal- ħafna membri parlamentari Ingliż mhumiex ħajkunu preżenti. Intu ħad diskutu affarijiet fejn ir-Renju Unit mhux ħajkun rappreżentat mill-ebda membru. Forsi nistgħu niltaqgħu fl-erba ta' Mejju minħabba li jekk intom tiġdu ma tippermettux li aħna nkunu nistgħu nivvutaw intom ma tkunux qed tippermettu li aħna nipparteċipa f'daw id-diskussjoni. Grazzi, jgħid il-President jiena qed nħu bis serjeta ħafna dak li qed tgħid inti minħabba li għandna l-5 u s-6 ta' Mejju u aħna deċidu kif għandna nipproċedu bil-votazzjoni. Għal 5 u s-6 ta' Mejju, ħanaraw kif Jedno minutowe wystąpienia. Jako pierwsza zabierze głos pani Jolanta Emilia Hibner. Jedna... Naddu għas-Sinjura Jolanda Hibner, nibdew bik, Sinjura. Grazzi ħafna, Sur President. Eżis membri ta' din il-kamra jena nishtiq nġbdilkom l-attenzjoni għal kwistjoni da x'taqsam mal-ikel li huwa modifikat ġenetikament il-Komissjoni għadha taħdem fuq proposta ħalli bekk l-Istati membri kollhom iktar libertà ħalli jiddeċidu jekk huma jixtiequx li jkollhom ikelliwa modifikat ġenetikament. Għalissa din mhijiex xi ħaġa li hija possibbli skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni dalwaqt ħa tagħmel proposta sabiex tippermetti li l-Istati membri kun jistgħu jiddeċidu huma stess jekk għandhom xi permettu li jkun hemm ikel ta' prodotti li huma modifikati ġenetikament, però il-kwistjoni tal-importazzjoni ta' dawn l-istess prodotti, ta' dan prodotti tal-ikel, hija irregolata fuq livell Ewropew. Jiena naħseb li forsi l-aħjar ħaġa għandha tkun li konna tikketti ċari fuq dawn il-prodotti ħalli il konsumaturi jkunu jafu li dawn il-prodotti il prodotti għandhom xi ingredienti li kienu modifikati ġenetikament jew le. Grazzi ħafna sassur Bawdix, Kirchbok. Bawde anzi, mhux Bawdix, Kirchbok. Dominik Bode. not here. not here. Eh, pan Trajan Ungurenu. Mr. President. Uh... Is-Sur Ungurenu. Iva, jen nishtiq nifakkar din il-kamra li il-sena li għaddit kanna, kanna protesta mill-Moldova, fil-Moldova, u kien hemm u sena ilu il-gvern tal-Moldova il-li huwa Ewropew ħafna. Però aħna sem bżonn li ngħinuhom fuq livell finanzjarju inneħu il-tieġa tal-viza minn ċittadini tal-Moldova u wkoll ftejm ċivili. Jiena nixtieq li nsemmilkom ukoll fil-każ tal-Moldova li kien hemm ġurnalist li kien arrestrat minħabba li akkużat li huwa ħadem kontra l-istat mill-Transistria. Mil aħna bżonn li nieħdu azzjoni mill-iktar fis possibbli ħalli jinħeles dan il-ġurnalist li kien arrestat. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Zaborska kjoġbok. Grazzi ħafna, Sur President, Segretari Ġenerali, Aziz um, Kummissarju. Jiena xtaqt ngħidilkom xi ħaġa dwar dak li jiena ħejjejt sabiex nitkellem dwaru, però ġraw ċertu avvenimenti, ċertu kondizzjonijiet meteoroloġiċi. U sfortunatament ma stajniex niltaqgħu lkoll koll hawnhekk fi Strasburgu. Kien hemm ħafna kollegi u ħafna uffiċjali li ma setawx jaslu hawnhekk Strasburgu llum u għal din raġuni jiena nixtieq nħu vantaġġ minn din l-opportunità li għandi sabiex nitkellem u li nappella lilek. Sur President, u lilek ukoll Segretarju Ġenerali minħabba li jintom assigurajtu li kien hemm l-aħjar kundizzjonijiet possibbli sabiex ix-xogħol jitkompla. Mill-ewwel ġurnata minn meta bdew ifeġġu l-problemi fl space intom implementajtu kondizjonijiet sabiex aħna nkunu nistgħu naslu Strasburgu. Nixtieq l daw kollha li enu sabiex ehm, aħna nkun nistgħu naslu hawnhekk. Jekk jogħġbok point of order, iva, Sur President, jiena provajt niġbidlek l-attenzjoni iktar eh, kmin, meta inti semmejt ir-regoli ġodda dwar id diskorsi ta' minuta, u inti bħala Pollak taf tajjeb ħafna meta inti tkellem dwar il klassi differenti tas soċjetà u l-membri tal-Parlament, u allura nixtieq nappella ħalli inti toqgħod attent ukoll għan-nies illi qegħdin hawnhekk bil qiegħda fuq il-naħa ta' wara tal-kamra. Jiena nixtieq li tiċċara li xi ħaġa inti meta tgħid l-aħħar żewġ sessjonijiet dawn jinkludi jinkludu wkoll sessjoni ta' Brussell u ngħidu għall membri illi jgħidulhom sabiex ikunu eh, prezenti ma ma jkunux waslu fil-kamra u ma jkunu jistgħu jitkellmu fil-proċedura ta' kaċ jew le. Jiena nixtieq li nirringrazzjak tal-li qed eh, tkun daqshekk miftuħ ċar, mana però nixtieq nistaqsik ukoll li ma kienu 30 kellima illi intazlu għallum. Grazzi jgħid il-President, dawn ir-regoli ħajjieħdu ħajibdew jaħdmu mis-sessjoni li jmiss li ħassir fi Brussel. Is-Sur Leichtfried Kirchbock. Ningrazzjak ħafna, Sur President. Il-problema tal- eh, saħħa tal-klib fir-Rumanija dejjem sejra l U din is-sitwazzjoni li sejra l mis-sena 2008 bosta klib li jinżammu f'Homs u hemm ħafna minnhom fl-istess post. U jiena naħseb illi issa wasal il-waqt illi nieħdu ħsieb dawn il klieb Jiena nixtieq li nuża l-komplement tal-minuta tiegħi sabiex ngħid dan li ġej. Sur President, qed inkellem lilek mod dirett. Jiena jiena nixtieq ngħid li jkun ħafna iktar aħjar li jkollna l-informazzjoni fuq is-seduti tal-plenarja qabel ma jom darba jina l-ewel informazzjoni li rċivejt kienet il-ħat, ġifiri li kiku kellna informazzjoni qabel il-ħat zgur li kienu kuna ħafna ktar membri prezenti dak kollu li xtaqt najt, Sur President. Ħalli nwieġbek mill-ewwel, Sur Leichtfried. Jekk is-sessjoni kienet approvata fil-vot tal-plenarja, ma tistax tkun ikkanċellata. Il-bidliet jistgħu jkunu suġġeriti mill-kulleġġ tal presidenti għalhekk għandna niltaqgħu hawnhekk. Il-fatt li din is-sessjoni kellha tibda fil-5 ta' wara nofsinhar kienet fuq l-aġenda skont ir-regoli ta' proċedura. Din kienet deċiża mill-Parlament u ġifieri Qatt ma kien hemm dubju illi aħna konna il hekk fi Strasburgu u hekk ħajkun il-każ anke fil qoddim Il-plenarja biss tista' tikkanċella l-plenarja, jiena din nixtieq nagħmilha ċara kemm jista' jkun ġifiri l-informazzjoni illi rċevejtu l-ħadd diġà kienet ovvja, diġà kienet ċara. Kellem li miss. Grazzi ħafna, Sur President, jiena naħseb illi il sitwazzjoni vera hija diffiċli u U hemm bżonn li nħorġu b'evalwazzjoni tas-sitwazzjoni u l-performance ekonomika. Il-prodott gris domestiku ta' dal-pajjiż mhuwiex tajjeb ħafna u s-setturi volontarji laqas biss huma koperti. Kenna ideja li aħna na nissuġġerixxu xi forum ġodda ta' statistika ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nkejlu aħjar il-livell ta' prosperità fil-pajjiżi u naħseb il issa wasal il-waqt iva li l-kwalità tal-ħajja tkun eh, ikkalkulata jkollna sistema waħda għalli aħna nkunu nistgħu nitgħalmu eh, nitalmu mill-iżbalji li saru fl-aħħar kriżi ekonomika. <coughs> Sinjura Bilbao. Grazzi ħafna, Sinjura President. Il-ġimgħa li għaddiet, orti qalet li l fat li inarqed gazzetta fi Spanja Egun Karja kienet ma kienx permessa u qegħdin jgħidu illi il-protezzjoni tal-kultura tal-Bask hija kooperazzjoni mal-grupp terroristiku ETA din hija xi ħaġa ma tagħmilx sens, ma kienx hemm finanzjament sa' din il-gazzetta min-naħa tal-ETA u kien hemm ħafna żbalji legali li saru u għadin raġuni dan ifisser li l-azzjonijiet legali kollha li saru dawn kienu injorati s'issa. Dak li eh, kien tentattiv sabiex aħna nimmanipolaw il-sentimenti tan-nies din kienet nuqqas ta' demokrazija. Ma tistax inti tkun iġġudikata eh, illi tikkopera meleta minħabba raġunijiet li mumiġ validi. Sur Tremopoulos. Grazzi, signora President. Nar fifrar li għadda fil-Parlament Ewropew aħna eżaminajna ir-rapport Trautman dwar il-traffikar illegali ta' drogi wara 98 l Dan huwa dejt importanti ħafna li jinsaf dan ir-rapport u juri biċċar kemm hemm nuqqas ta' effiċenza fil-politika tal-kontra drogi fl-Unjoni Ewropea u anke fl-Istadu Dinji. Il-politika li għanna bħalissa falliet ma naqsitx il-domanda għas sustanzi illegali ta' drogi u fil-fatt tassow zidu l-ħsara l-utenti u l-soċjetà kollha kemm Fl-2004 l-Parlament Ewropew approva sensiela ta' miżuri mresqa mis-sur Katania. Aħna rridu nħarsu lejdan dan f'qafas aktar wiesa. Grazzi skadilek il-ħin, tajt il-President, il-Sinjur Czarnecki. Traċedja kbira laqtet il-poplu tagħna, il-President, il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, kif ukoll il-kapijiet ta' personal tal-forzi militari. Dawn kollha mitu għalhekk nixtieq nrodlok ħajr għal kondoljanzi li ġew minn ħafna pajjiżi madwar l-Ewropa. Solidarjetà Ewropea u rrit li tassew hija fenomenu reali f'dan il-każ. Ħafna pajjiżi minn madwar l-Unjoni Ewropea kif ukoll il-Prim Ministri tagħhom u l-Presidenti tagħhom kienu preżenti għal funerali kien sfortunat li l-President tal-Kunsill ma setax ikun preżenti fil-funeral minkejja li l-President tal-Parlament l-Azerbajġan u postijiet iktar il-bot kienu setaw ikunu preżenti. Grazzi ħafna, issa l-kellim li miss u Sur Martin li tala il-kamra. tajja bwis, ma mela l Sur Molza. F'minuta nixtieq nitkellem dwar is-Serbja. L-ambizzjonijiet Ewropej waslu għal kiel l ċertu appoċ minnaħa tal-Serbia. Kienem ħafna allegazzjonijiet fejn pajis kandidat ta' Turkija tiġi meqjus, iżda mbagħad qegħdin ngħidu li mhux qegħdin jaċċettaw il-ġenoċidju tal-Armenja. Rridu naraw il-kooperazzjoni bej l-qorti ta' Hague. Iżda xorta waħda il-Serbja titħalla waħda. Fil-Bosnija jridu kunem hemm aktar gruppi etniċi biex jidħlu f'stat multikulturali. F'Kosovo huwa biżejt li kunem hemm grupp etniku wieħed billi jkun jista' jeħles mill-istat li qed jippersegwitah. Iżda jekk naraw il-każ tat Turkija, naraw li xejn mhumiex xi ħarir, jekk naraw kif ittrattajna l-Bulgarija u pajjiżi oħrajn irridu naraw li napplikaw l-istess miżuri għal kulħadd għax is-Serbja huwa pajjiż Ewropa wara kollox. Grazzi, sur Papa Nikolaw għandu Kalma. kalma Għalistavo li kirja Proedre. Grazzi, Signora President. l irda ta' grupp terroristiku fil-Greċja dan l-aħħar ifisser li aħna xekkinna l-perikli ta' terrorizmu minn dak minn hemmhekk. Iżda xorta waħda jeżisti teżisti l-vjolenza fil-Greċja. Il-vjolenza edha xekkel mhux biss in-nies li jħolqu iżda lin nies oħrajn, u għalhekk irridu naraw l-eruq tal-problema tat terrorizmu, rridu nagħtu ħarsa wkoll lejn Swift, l-Europol, l-PNR u l-Eurojust. U importanti li nagħtu ħarsa wkoll lejn il-mardit fis soċjetà tagħna li waslu għal violenza. Ma nistgħux ma nkunux attivi, rridu nagħmlu xi ħaġa fl-Ewropa u rridu nagħtu ħarsa wkoll lejn l-isfidi li qed jaffaċċaw il-ċittadini tagħna fl-Ewropa f'dawn iż-żminijiet ekonomiċi diffiċli u morru lil mill-bibeta. Grazzi l-kellim imiss. President, membri, jien nixtieq nixbet l-attenzjoni tal-membri u tal-Kummissjoni wkoll għal bidliet fil-prezzijiet tal-enerġija. Jien minn Duisberg, aħna nipproduċu l-azzar u hemm ħafna ħaddiema li huma imħasba dwar ix-xogħol tagħhom f'din l-industrija għaliex hemm tliet produtturi tal-ħadit li rdupjaw il-prezzijiet tagħhom dan il-materjal ħajġi kummerċalizzat fis-suq ta' Londra u għalhekk ħajxekkel u jagħmel distorsjonijiet tal-prezzijiet fuq medda twila ta' żmien. Għalhekk il-prezz tal-azzar ħajżdied. Dan ħajfisser li ristrutturar u l-miżuri inkluż it-tnaqqis tal-impostijiet tax-xogħol ħajġu pjanati. Il-ħaddiema tal-Kunsilli u trade unions fl-Duisburg talbu li l-kanċillir jaġixxi u għalhekk qegħdin nistaqsu li l-Kummissjoni tħares lejn din is-sejħa. Grazzi, kellim li miss. President, il pjaniet ta' bosta vjaġġaturi Ewropej ġew imxekla minħabba din is-sħaba ta' rmit tal-vulkan fl-Iżlanda. Hemm ħafna titjiriet li ġew mħassrin u l-ispejjeż tal-lukandi jew tat-titjiriet iridu irridu nittrattawhom. Qed naraw li ħajkun hemm anki telfiet fil-politiki kollha fil-garanziji li noffru fl-assikurazzjonijiet u għalhekk irridu naħsbu għal darb'oħra fuq id-deċiżjonijiet għaliex l-Irlanda u pajjiżi oħrajn għandhom kostitwenti differenti u traġedja bħal din qed tiswa ħafna flus lil linji tal-ajru, flejes li m'għandhomx dawn il-linji tal-ajru. Direttiva qafas titħaseb, trid tiġi implementata rridu nagħmluha malajr kemm jista' jkun. Irridu niżguraw li jkun hemm setta regoli standard li applikaw f'ħinijiet bħal dawn, ħinijiet traġiġi. Il-kellim jiġi interrott. Il-Sur Morgante grazie Presidente. Grazie, Sur President. Aziz kollegi jina illum nishtiq f'dini għal-qalba tal-istituzzjonijiet Ewropej nipproponi xi kommenti fuq l-impatt finali li l-istituzzjonijiet tagħna għandhom fuq il-komunità u fuq il-bniedem. Naħseb li hemm bżonn li jkollna viżjoni globalizzata biex inħarsu l-identità ta' kull persuna Naħseb li hemm bżonn ukoll li jkollna viżjoni wiesa sabiex kulħadd ikollu spazju biex iħares id-dinjità tiegħu. Naraw l-effetti tal-direttiva Bolkenstein fuq is-settur tal-negozji ehm, li għandhom xaqsmu mal-xtut tal xtut tal Naħseb li l-SMEs jirrappreżentaw fuq livell ekonomiku l-espressjoni l-iktar ġenwina tal-identità kulturali lokali u għal daqstant irridu nħarsuhom dejjem. Grazzi. Next rritna se Hans Peter Martin. Grazzi ħafna, s-sur Hans Peter Martin. Grazzi. Pala Eurofile uh, huwa diffiċli li nitkellmu fuq punti tal-lum. Fur rigward l-Eurostat, nafu ħafna aktar fuq reċessjoni tal-Greċja milli dak li kien magħruf il kulħadd. Rapporti kienu parzjalment pubblikati u kien hemm prattiki ta' frodi li ġew skoperti fl-2002 u ma ġewx rilaxxati qabel l-2008 u lek dawn huma konsegwenzi li ħajħorġu propju minn dan u rridu naraw x'inhuwa l-kwistjonijiet ta' min ħajinżam responsabbli tal-li ma Dan ifisser li ma rridux nkomplu skandli bħal dawn bħal li kien hemm l-Eurostat, ma rridux nagħmlu dialogu mal-Eurostat, iżda rridu nsejħu lill-Kummissjoni tissejjaħ biex l-Eurostat biex kun tassow indipendenti biex bekk iċ-ċittadini kollom id-dejta li hija tant essenzjali għad-demokrazija. Grazzi, kellim li miss signora Cavallo. Obrigada, President. Grazzi, signora President. Hemm diżastru naturali li kellu riperkussjonijiet li ma tistax tikkalkulhom. Ħafna xjentisti qegħdin jaraw dawn il-partiċelli tal-ermit x'effetti kollhom fuq it-tamir tal-ajruplani, fuq il-magni tal-ajruplani u jistaw jaraw ir-rotta ta' dawn il-partiċelli għandhom fl-atmosferi tagħhom. Il-Ministri ta' Trasport qed jiltaqgħu llum biex jaraw x'jistgħu jagħmlu dwar din il-qagħda ta' trasport. Il-konklużjonijiet ta' dawn irridu jkunu msejsa fuq l-arfin xjentifiku u l-prinċipju tal-prekawzjoni. L-ekonomija ma tistax tingħata l-priorità fuq is-sigurtà ta' ċittadini u għalhekk irid ikollna rwol ta' ħarsien ta' sigurtà ta' ċittadini u l-kwalità tal-ħajja tagħhom. Iżda għandna bżonn soluzzjonijiet malajr u prattiċi fuq l-alternattivi possibbli bħala mezzi ta' trasport permess tal-baħar jew tal-art. tal art Kenna dizastri kbar fl-Europa. kelli jiġi interrott. Il-ħin skadilek, naddu għal-kellim li jmiss. Jidispieċini, tajt il-President. Assessur Enzio. Mesk, doamnă președinte. Grazzi. fit ta' din is-sena direttiva postali ħat-tħol fis-seħ u dan ħajwassal għal liberalizzazzjoni tas-suq. Iżda il-kriżi ħajkolla impatt fuq id-direttiva. F'dawk il-pajjiżi fejn hemm liberalizzazzjoni, il-kriżi ħatolqot aktar bis-saħħa, tkun aktar ħarxa. Kien hemm ħafna telf ta' postijiet ta' xogħol f'dawn il-pajjiżi meta mqabbla ma' pajjiżi oħrajn u l-prezzijiet telgħu żdiedu aktar malajr. Kien hemm inqas ta' servizz postali għal pajizi iktar periferiċi. Għalek neħtiġu direttiva u fija bosta ferrat u għalhekk għandna bżonn nieħdu azzjoni biex immorru kontra il-dumping soċjali. Għalhekk insejja l-istituzzjonijiet Ewropej sabiex jintroduċu perjodu ta' tranzizzjoni ta' sentej għall-applikazzjoni ta' din id direttiva Il-kellim li missi surpreda. Mulțumesc, da' președinte. Vreau să vorbesc astăzi despre situația... Grazie ħafna, Senjura President. Illum nixtieq nitkellem dwar il-sitwazzjoni taħraq fejn ġurnalist Papanjano sofra minħabba r-reġim ta' Smirnov minn Transnizja u ġi miżmu mill-ħabs hemmhekk. Ġi akkużat minħabba eh, spionaċ u tradiment tal-istat u din hija redikola hija tal-mistħija. Dan il-ġurnalist ma natax il-libertà tiegħu u jinsab situazzjoni impossibbli u jidher għalhekk li hemm ġest ta' gvern li jixtieq jagħmel intimidazzjoni fuq min jopponih f'Kixna. Hemm gvern f'Kixna u dan huwa pro-Europew u dan huwa l-kastik li ħaj jiprofa jxekkel din ir-relazzjoni ma' Kishna. Għalhekk irridu niżguraw li dan il-ġurnalist jiġi meħlus malajr kemm jista' jkun immedjatament u għalhekk nappella għalhekk biex il-kummissarju jista' jħeġġeġ is-sitwazzjoni għall-aħjar li semmejna. Ikellim li jmiss. Il-kriżi ekonomika u finanzjarja laqtet l-ifqar nis l-iktar vulnerabli u għalhekk l-Unjoni Ewropea tipprova tilħaq ħtiġijiet tagħhom u stqarrejna li din is-sena hija s-sena tal-ġlida kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali. 40 miljun persuna jgħixu fil-faqar fl-Ewropa u iktar miljuni llum qegħdin jiġu medda bil-faqar sa 20 miljun minn dik iċ-ċifra huma tfal. U għandhom nuqqas mhux biss ta' ekel u ta' ċess ta' ħwejjeġ jew mediċini, iżda għandhom nuqqas ta' prospettivi biex noħorġuhom barra mill-faqar. Irridu niggarantixxu eh, edukazzjoni tal-kwalità għolja u din tista' tbiddel is-sitwazzjoni. Is-sitwazzjoni tinsab diffiċli ħafna f'ħafna rħula u bliet. U għalhekk naħseb li soluzzjoni hija li nżidu l-ammont ta' flejjes disponibli għal grants. Skadilek il-ħin sur Von issa, tajt il-President. Grazzi President, nilqa dibattitu ta' għada fuq il-krizi tal-ajru għaliex irridu niftakru li dan huwa għampet mhux biss fuq il-Parlament iżda wkoll l-ċittadini u negozji fl-Ewropa għalhekk wasal dan huwa żmien fejn bosta mill-Ewropa qed tirkupra minn reċessjoni qawwija ħafna pajjiżi qed jirkupraw minn din ir-reċessjoni u hemm pajjiżi li mhux qed għaliex il-gvernijiet kienu kapaċi intervjenu fejn hemm bżonn. Hemm ħafna ċifri li qed joħorġu fir-Renju Unit u nemmen li ħafna mill-ċifri li ħorġu fil-ġemat li ġejjin ħajkunu pożittivi. Il-gvern intervjena u għalhekk inħoss li rridu ngħidu li huwa importanti li l-istituzzjonijiet Ewropej jintervjenu wkoll fejn ikun hemm żminijiet diffiċli u ekonomiċi. Il-membri kollha Ewropej irridu jiżguraw li l-budgets tagħna jkunu mirati biex ngħinu l-ċittadini u l-negozji joħorġu minn żmien diffiċli u biex iħejju ruhom għall-irkupru. Grazzi. Issa l-kellim li miss huwa s-sur Kukan. Ah, eh, Kukan? Ähm, scheint nicht das sein. Dann. ähm Jeder nimmt qiegħed Town, der Präsident, ist Sir Feo, Nick jekk Grazie, Grazzi, Signora President. Jiena qed inqajjem il-kwistjoni tal-sitwazzjoni budgetarja f'ħafna stati membri pjan ta' stabilta' u tkabbir qed jitwassal issa u rridu nħarsu l-qoddim biex naraw x'inhuma s-sitwazzjonijiet differenti tal-istati membri u ser ikunu. Fil-każ ta' pajjiżi l-Portugal, il-programm skont il-Kummissjoni huwa ta' sogruoli huma mħasba dwar is-swieq iżda b'mod partikolari huma mħasba dwar istabilta. Il-kwistjoni tal- il-kontijiet pubbliċi fil-Portugallu, għarlek irridu nħarsu lejn il-kwistjoni ta' tkabbir u ċifri li l-Portugal resqet hija ta' tħassib. Jiena ħasseb dwar l-impatt fuq il-kumpaniji, fuq il-kompatibilità fiskali u l-kompetittività. Dawn mhux sodisfaċenti laqgħa xejn. Grazzi. Grazzi hemm point of order mill-Earl of Dartmouth. Skużawni, kienet point of order għal żewġ diskorsi ilu, iżda nixtieq nitkellem kontra l nistaqsi l kollega li jitlob għall-intervent Ewropew kif għandha l-Ewropa taġixxi kontra l-irmid volkaniku. Fid-diskorsi ta' minuta m'għandniex il-proċedura tal-karta blu dik hija mhijiex ammissibbli u għalhekk miex point of order. Forsi il-kollega jista' jwieġeb mod bilaterali iżda mhux f'dan id-dibattitu tal-plenarja. Għalhekk, sinjuri, m'għandniex ebda kellima fuq il-lista, fuq, fuq din il-lista ta' diskorsi ta' minuta. Dawk li nataw il ħina l kelma ġew informati bl-email, hemm minnhom li ma ġewx u għalek issa ngħaddu għall agenda tagħna. Dan hija point of order ta' President jek jogħġbok. Signora President, jiena kieku kont nishti illi fil-mod li organizzajtu il kif għassamtu l-ħin kustajtu t-isu koll gwaljanza bejn is-sessi x'kienem ħafna iktar irġil li tkellmu. Group Gender Equality and Diversity is really Grazie ħafna bħala president tal-grupp tal-ugwaljanza bejn is-sessi din hija l-qalbi ħafna iżda diġà kellna lista ta' kellima, provajna niksbu bilanċ f'din il-lista, iżda ma jiddependix minni, jiddependi minn ikun preżenti fil-kamra. Naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda u l-punt li jmiss huwa r-rapport tas-Sur Sajre rapport tas sur Sajer dwar is-seta tad-delega tad-delega leġislativa. ngħaddi l-kelma lill-rapporter, Sur Sajer